Dear colleagues, could we start? Kollegi, nibdew. Sir Brando? Okay, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9 ab. Mela kollegi, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna imma l-votazzjonijiet adozzjoni tal-applikazzjoni EGF, L-ewwel punt huwa il-punt globali tal ta' Franza. Um, Ollu jdejkom biex nifutaw mela favur. Anzi le, jgħidu li le, votazzjoni elettronika. Mela ħaniftaħ il-votazzjoni. Nispera li kulħadd għandu il-kard eh, biex jivvota. Mela 42 favur 6 kontra, it-tieni votazzjoni hija fuq il-supermarket Larissa mill-Greċja. Votazzjoni elettronika, kuħat vota. Tajjeb wis ma' mela, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Grazzi ħafna. Issa l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għaż-żona Alpina. Għanna l-emenda 32, daw favur, dawk kontra. Jena għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-kompromess ċessa, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 38 daw, kon, daw favur, daw kontra. Astensjonijiet. Naħseb ma ddiċ imma eja nivvotaw b'mod elettroniku biex niverifikaw. Votazzjoni maluqa? Ma ddiċ. Emenda 39. Dawk favur, kontra, Astensjonijiet maddiċ. Menda erbajn, żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Tir parti dawk favur, kontra, astensjonijiet ejja nagħmlu verifika. Kuħat vota Votazzjoni miftuħa. Maddiċ. Emenda 41 dawk favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 42 favur. Kontra. Adġi għaddit. Emenda 43 favur. Kontra astensjonijiet. Emenda 44 favur. Kontra astensjonijiet Maddiċ. Emenda 45 dak favu kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 46 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-kompromess E. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess E Dok favur kontra Għastazzjonijiet għaddit. Minda 46 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Minda 57 daw favur kontra astenzjonijiet għaddit, 58 daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 49 daw favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 60 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 65 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 66 dawk favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 67 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 68 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. għamlu verifika, votazzjoni miftuħa, Menda 68, kuħat vota Fatta t Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 69 daw favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 70 daw favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Għaddit. Emenda 1 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 2 favur. Kontra. Astensjonijiet Ma ditx. Menda tlieta dak favur? Le, tnej, anzi, eh, ma ditx. Anzi, le, sekonda wahda jgħet president Tlieta, dak favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Emenda erba. Dawk favur kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Emenda ħamsa, emenda bil-fom mill-SND li flok individual measures najdu individual actors. Dak favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda sitta dak favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda seba dak favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Kompromess A, dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 15. Dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Emenda 16, dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 17, dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 18, dawk favur, kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 19. Vot maqsum. L-ewwel parti daw favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Ejja nagħmlu votazzjoni elettronika. Fuq l-emenda 19 tieni parti votazzjoni miftuħa. Mela ta' wis kaddit, 30 favur 17 kontra, il-emenda 20 dawk favur kontra, astazzjonijiet maddiċ, kompromess B dawk favur kontra, astazzjonijiet għaddit. Emenda 26 dawk favur kontra, astazzjonijiet għaddit. Emenda 27 dok favur kontra astensjonijiet għaddit. Menda 28 dak favur. Kontra. Naħseb li għajjajtu kullħat għax eh, l-idej mux qed jitaraw bizzejiet. Ejja nagħmlu verifika elettronika. Emenda 28. Eh, votazzjoni maluqa, maddiċ. Menda 29 dok favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mbagħad għandna l-emenda 30, emenda orali mill-rapporter da favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 31 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. U issa votazzjoni finali fuq l-opinjoni kollha kemm Votazzjoni miftuħa dak favur il vota? Tajja wisq. 43 favur, 4 kontra, proset li rapporter ġiet adottata. Grazzi u proset li kulħadd. Issa naddu punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Il-konvenzjoni tal-ġus tal maquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità, partikolarment l-osservazzjoni tal-Kumitat UNODP. Mela Helga Stevens hija rapporter tagħna. Issa qabel ma nibdew id-diskussjonijiet tagħna nitlobkom li toħorġu barra biex titkellmu u nitlob ftit ordni għala tikom ftit ħin biex tkunu tistaw tistatiljaw xi ftit. Mela Paloma.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 So, dann können wir den Tagesordnungspunkt. Mela. Għal darboħra nishtiq eh, nsejja il-punt numru 12, Helga Stevens, Jo Stevens i il-rapporter. Mela, qabel ma nibdew diskussjoni tagħna, nixtieq nħabbar Għannis ħannu rikom dawn il-cards li għanna. Tarawom. Il-ħadra. Ġifiri tifmu il-kellim. Is-safra tistaw turuha meta mintomx qed tifmu il-kellim. U jekk il-kellim qed jaġġel wisq mela għandkom il-karta il-ħamra. Aħna din il-proċedura użajnija qabel u nistgħu nerġgħu nużawha illum. Nittama li kulħadd għandu il-cards u m'għandix għalfejn uqot nispjega f'aktar dettal għaliex intom il-proċedura ta' x'inhi nagħti il-kelma Helga Stevens. Grazie ħafna, Sur President. Kollegi, Jiena nixtieq l ewel qabel kollox nirringrazzja l-Shadow rapporters għal eh, l-input tagħhom l kontribuzzjonijiet tagħhom. Mod partikolari nixtieq nirringrazzja l kollegi u membri tal-Parlament Ewropew li huma fil-grupp eh, sottogrupp ta' disabilità. Ħafna minnhom huma wkoll membri u tawna Eh, ċertu kontribuzzjoni li permettunna li naqsu numru ta' emendi għax kolla waslu bħala, kiku waslu kolla bħala emendi individuali, kiku kien ikonna ħafna iżjed emendi mill fil-fat għanna. Iġifiri, dan ifisser li n-numru ta' emendi u għagġestibli u nispera li ħarna xinna nsibu kompromess kemm jista' jkun malajr. Nixtieq ukoll nirringrazzja il-Forum Ewropew għad Disabilità kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-membri eh, għall kooperazzjoni tagħhom fix-xhur li għaddew. Aħna nixtieq ukoll nenfasizzaw mod partikolari il-verżjoni li hija faċli li tinqara iġbir il-verżjoni tar-rapport li hija faċli tinqara li saret li tfaslet minn Inclusion Europe. Nixtieq ukoll nilqa' l-fatt li dan il-kumitat għal darboħra qed jipprovdi l-interpretazzjoni tas-sinjali u kif ukoll dawn il-karti ta' aċċessibilità li għadha kif tħabbret, imma jiena mill-li fimt li Eh, ġimit l ukoll speech to text u li hija xi ħaġa normali għal dawn il-laqat, imma minix qed nara li għaw speech to text, ġifiex ġara. Le, Iva, hemm qiegħda fuq television. Imma naqra zaħira, ħadd ma jista' jaqra, xej edem jekk ħadd ma jista' jaqra. Jekk nistgħu forsi norganizzaw aħjar dar boħra. Miex qed tagħti impressjoni tajba, ejja nagħmlu aħjar boħra. Naħseb hemm bżonn intejbu. daqsek, daqsek ma nitkellmux iżjed minn ngħaddu l-paroli għal fatti. U dan m'għandux ikun biss il-każ għal suġġetti li għandu x'jaqsmu d dizabilta kwalunkwe ċittadin kemm jekk huwa diżabbli jew le, għandu jkun jista' jsegwi u jkollu aċċess għal laqat parlamentari pubbliċi bħal din ma tamix differenza jekk jux laqa tal-kumitat jew inkella laqa parlamentari, aħna qegħdin naqdu ċittadini kollha, nisa u ta' kwalunkwe kulur, razza, kultura, u dan jinkludi persuni b'diżabilitajiet. Hemm bżonn li nkunu aċċessibbli għal kulħadd għalhekk nixtieq nitlobkom jekk joġobkom. Parlament Ewropew ejjen provaw namlu sforz sabiex il-laqat kollha ikunu aċċessibbli. Il-problema miex il-budget, il-problema mill-lider hija rrieda li namlu dan għalhekk ejjan u naqra. Mela, mor lura għal-rapport nishtiq natikom aġġornament fuq l-emendi. Jena nista' nifhem li l-emendi ta' kompromess batu mill-uffiċċju tiegħi qabel il għalimis li ta' shadows li ħassir. E, Fit-tlieta E, tal-sessjoni ta' Strasburgu ġifiri l-10 ta' Mejju mill-4 sa' 6 mux il-komitati kolla ħejjew l-opinjoni tagħhom sissa. Aħna nistgħu nipretendu li naraw 11 il opinjoni sa' dakinar imma hemm minnhom li ma kienx votazzjoni fuqhom sissa. Għalhekk aħna ħajkonna abbozz ta' emendi u dawn għalissa huma limitati għal dan il-kumitat u aħna qegħdin nistennew li nirċievu emendi oħra minn kumitati oħra. Il-kumitati għandhom għal parti l-kbira eh, kompetenza konġunta U importanti li inkludu il-kumitati kollha rilevanti f'dan il-proċess u anka fil-tekst aħari biex ma nħallu il-ħadd barra u l-ebda aqasam partikolari ma jitħalla barra, per eżempju trasport, aċċess għal saħħa fuq livell transkonfinali kif ukoll għajnuna umanitarja skemm nagħti ftit eżempji. Uħut mill-emendi fl-empl E, jirdupjaw kompetenzi ta' kumitati oħra. Għalek aħna ħan nippruvaw ninkluduhom ukoll koll e, fil-kompromessi la darba ikonna il tekst ħari e, minant il-kumitati kollha li għatu opinjoni. Nixtieq issa nenfasizza xi punti importanti. Dawn nistgħu narawhom f'numru ta' emendi li jiena e, ħasejthom importanti l-ewwel net id-drittijiet tat tfal u l-familji tagħhom mod partikolari anka il-vjolenza kontra t-tfal. U dan huwa appoġġat minn riċerka tal-FRA, l-Aġenzija tad Drittijiet Fundamentali. Tieni net. Diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali bħala forma ta' diskriminazzjoni għandha tinżamm fir-rapport u rridu nżommu f'moħħna li m'hemmx ġerarkija ta' bażi ta' diskriminazzjoni Per eżempju, persuni b'diżabilità mhux biss hemm diskriminazzjoni kontrihom għabbażi ta' diskriminazzjoni waħda, jista' jkun hemm diskriminazzjoni kontrihom kemm minħabba reliġjon tagħhom, kif ukoll minħabba id-diżabilità li għandhom, ġifieri hemm diskriminazzjoni multipla. Per eżempju, jekk ikollok mara disabilità, jista' jkun hemm diskriminazzjoni għax hija mara u minħabba disabilità jew inkella eh, mara li għandha eh, mara ta' karnaġo ta' mara ta' Karna John skura li għanda disabilità jista' jkollha ħafna iżjed diskriminazzjoni kontrija u anka kultant ta' assistar tagħmel distinzjoni bejhom il-bażi ta' diskriminazzjoni, per eżempju li eh, nisa li għandhom disabilità ma tihomx id-dritt li jkollhom it-tfal. Din hija diskriminazzjoni intersezzjonali huwa kunċett diffiċli huwa importanti imma li tkun taf id-differenza bejn diskriminazzjoni multipla u diskriminazzjoni intersezzjonali f'dan il-kuntest. Tielet il-kunċett ta' akkomodazzjoni raġonevoli huwa importanti għalija li dan is-suġġett ma jiddajjafx fil-kompromess. Eh, akkomodazzjoni reġonevoli huwa importanti ħafna għall-inklużjoni fil-suq tax-xogħol u anka il-post tax-xogħol u l-akkomodazzjoni raġonevoli trid tkun konformi mal-CRPD. Ġviri, jekk inti tinnega dan ifisser kostituzzjoni. Mela kollegi, aħna għandna l-intenzjoni li dan kollu jkun fil-post sa l-iskadenza ta' Lulju u ħanatu il-kontribuzzjoni tagħna l-Kummissjoni qabel il-iskadenza ta' sena li hija f'Settembru ehm, palma ġi, palma rajna fil-osservazzjoniet ta' konklużjoni tal-Komitat ta' CRDP. Mela, nistenna bil-ħarqa li nisimaw din diskussjoni li ħajkonna u nirringrazzjak għal kontribuzzjoni. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma l-Adam Kosa. haladunk a módosítók megtárgyalásával. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter u nilqa mod pożittiv il-progress li sar. Aħna kellna aktar minn 300 emenda u għadna għedin nistennew l-opinjonijiet ta' kumitati oħra. U fl-aħħar ta' dan il-proċess naħseb li ħankunu f'pożizzjoni li adottaw rapport verament eċċellenti fil-plenarja. Jiena naqbel ma dak li qalu l-kollegi u nixtieq sempliċement inżid xi elementi importanti. Minnaħa naħseb li hemm bżonn inkunu naqra attenti fil-mod ta' kif aħna nipproċessaw id-data. Hemm emendi li din jissuġġerixxu li nużaw eh, setti ta' data differenti, per eżempju, fuq il-qat. Jiena nħoss li għanna nużaw data li tirrifletti r-realtà. Jiena nemmen u koll li għanna nenfasizzaw il-fat li l-istati membri mumiex edin jatuna bizzeja data li tista' titqabbel. Per eżempju, L-emenda 22 tindirizza propju din il-kwistjoni. Anzi, emenda 23. Hemm referenza għan numru ta' persuni b'diżabilità li huma attivi fuq is-suq tax-xogħol. U ċifra li hemm fl-emenda hija differenti miċ-ċifra li għandna fit-tekst innifsu. Jiena naħseb li hemm bżonn li poġġu bil-qeda rapporters ma' shadows u hemm bżonn li naqblu ma' ċifri li ħankunu qegħdin nużaw. U dawn iċ-ċifri rridu riflettu r-realtà u hemm bżonn li aħna lkoll nużaw din id-dejta bħala punt ta' referenza meta il-Parlament Ewropew rrid jesprimi opinjoni tiegħu fuq kif is-sitwazzjoni għandha tinbidel. Nixtieq insaqsi wkoll ir-rapporter sabiex jagħmlu verifika ta' traduzzjonijiet li jsiru fil-lingwi differenti. U dan is-suġġett ma tantx aħna familjari miegħu. Ma tantx kellna xi ħaġa bħal di qabel aw termini differenti, definizzjonijiet differ ġodda. Per eżempju, l-espressjoni akkomodazzjoni raġonevoli. Din hija xi ħaġa li bl-Ungeris, per eżempju, tinstema verament differenti u għandha tifsira differenti. Huwa importanti ħafna għal dawn il-terminoloġija ġdida, dawn il- definizzjonijiet differenti li jkunu armonizzati, ġifiri jina xtaqt nġbet l-attenzjoni tal-kollegi għal dan. Suġġetti ieħor importanti ħafna huwa kif qed jintużaw il-fondi strutturali. Jina naħseb li flimkien hemm bżonn li nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea u anke fuq l-Istati membri bilan li nassiguraw li id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità jiġu rispettati u li il-flus jintefqu skont il-bżonn. Jekk ir-regoli mhumiex rispettati, hemm bżonn li jkun hemm ċertu sensjonijiet. Il-PPE sa fejna fina jista jappoġġa l-maġġoranza tal-emendi anka jekk għadna ma ddiskutejniehomx, u naħseb li nistgħu nieħu kompromess mal-kollegi fuq ħafna minn dawn l-oqsma. Grazzi, issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Bulinkevich L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja r-rapporteur Sinjora Stevens, kooperazzjoni bejn ir-rapporteur u shadow rapporters fl-opinjoni tiegħi se twassal għal kompromessi tajbin li jiġu infassla u dan ifisser li fl-aħħar mill-aħħar l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal ġusma maquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'Dizabilità fl-Istati membri ħatkun waħda sodisfaċenti mela xi ftit punti mill-grupp politiku tiegħi. L-ikbar tħassib tiegħi tagħna għandu x'jaqsam mal-impjiegi kif ukoll ma' ostakli għal aċċess għal persuni li għandhom diżabilità jiġri aċċess għas-suq tax-xogħol. Nixtieq nenfasizza il-leġislazzjoni li teżisti fuq trattament indaqs u gwaljanza fl-opportunitajiet u gwaljanza ta' aċċess. Hemm numru ta' stati membri li il-suq ta' xogħol tagħhom għadhom għamlux aċċessibbli bisħieħ għal persuni li għandhom diżabilità. F'xi stati membri hemm kundizzjonijiet indaqs għal taħriġ u żvilupp ta' ħiliet fil-waqt li f'oħrajn m'hemmx, imma dan huwa prerekwiżit importanti immens. Għal persuni ta' b'diżabilità li jiġu stabiliti fil-suq tax-xogħol u sabiex ikunu indipendenti. Dan jitlob miżuri minant l-Stati membri sabiex jassiguraw li persuni b'diżabilità jistgħu jiġu impjegati u li huma impjegati. U miżuri ta' appoġġ ta' dan it-tip assolutament mandomx jiġu projbiti mill-istati membri, anzi irridu jiġu promossi għax inkella l opportunitaj ta' impjiegi tal-persuni b'diżabilità ħatibqa' xi ħaġa li toħloq problema. Tassib addizzjonali għal dan il-kumitat huwa il-ħarsin soċjali għal persuni b'diżabilità. Dan il-qasam kollu kemmu irrid jiġi imlaħħa ma li xik ma jkollokx il-ħarsin soċjali għal persuni b'diżabilità l-opportunitajiet ta' impjieg ħajkunu verament limitati għaliex ħajkunu qegħdin jiddependu fuq il-benefiċċji il benefiċċji tal benefiċċji soċjali. U ikollhom eh, jirnexilhom jgħixu livell aktar baxx mill-linja tal-faqar. Huwa ċar li din hija sitwazzjoni rridu nelbuha u ta' min isemmija fir-rapport tagħna. Wasal iż-żmien li il-Kummissjoni toħroġ bir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-istrateġija ta' disabilità jiena ktibt lill-Kummissjoni Ewropea kemm il-darba. Iżda it-talbiet tiegħi ma kienx hemm tuġiba jom. U din hija xi ħaġa li wkoll iridu nenfasizzaw fir-rapport tagħna xi rridu nagħmlu evalwazzjoni ta' sitwazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-istati membri differenti. Jekk ma nagħmlux dan, mhux ħajrexxinna nagħmlu ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet rilevanti. Imma jiena nemmen li il-diskussjoni eh, tagħna ħajwas il-kompromess tajjeb. Grazzi ħafna. And first of all, thank you to the rapporteur Helga Stevens. Grazie. Mela grazzi għal dan la abbozz ta' rapport eccellenti minna ħata senjura Stevens. Nasib pelle nesta unirħu eh, bil eh, wiesa kif għaleti eh, għanna ħafna mill-punti li u jajnu biex nisimplifikaw il-ħidma għanna gruppi differenti, individu differenti. U naħseb li hemm ħafna xogħol pożittiv u ħafna bazi u bazi komuni biex ngħidek l-80% tal-emendi li għandna m'iniex ħanqod nidħol fid-dettalji għaliex diġà smajna ftit mhux ħażin fuq is-suġġett ma din kwestjoni partikolarment ta' tfal u nisa b'diżabilità fil-fatt sħaqna fuq f'wieħed mill-emendi tagħna fuq il-fatt li id-dejta partikolarment fuq il vjolenta kontra n-nisa u kontra n-nisa b'disabilità partikolari irridu narawa anke wkoll ir-rabta bejn id-disabilità u l-faqar u d-disabilità u l-qat. Hawnhekk eh, nixtieq insemmi emenda partikolari eh, li torbot ma' realtà li għandna eh, fl-istat membru tiegħi, pereżempju fl-Irlanda jista' jkun illi teżisti wkoll fl-istati membri oħra, ċe illi nies b'disabilità partikolarment eh, dawk li għandhom eh, disabilitajiet psikosoċjali ma jistawx jaċċedu għal garanzija ta' zazax. Mux qed ngħidu illi eh, hemm xi ħaġa li twaqqafhom imma sistema kif inhi ma tippermettilhom aċċess għas-sistema ta' garanzija żgħażagħ. Jiġifieri jekk din hija xi ħaġa li maħsuba għal dawk kollha taħt 30 sena imma mhumiex qed jaċċedu għalija allura hija diskriminazzjoni ma nafx, forsi jem eh, ċirkostanzi oħra simili eh, kif qabel fl-istati membri eh, l-oħra, irrit ngħid però illi għandna sistema fejn il-dawn in-nies maħniex qed intuhom aċċess. Bħal donna qed ngħidulhom le, ma tistawx. Fuq is-sem ta' dawn in-nies eh, fit-teħid ta' deċiżjoni li kuna dialogu strutturat biex ikun hemm implementazzjoni tajba ta' din il-leġiżlazzjoni dawn huma wkoll porti importanti. Fuq eh, id-direttiva transkonfinali, eh, nafu li din ma twaqqafx b'mod espliċitu id-diskriminazzjoni kontra n-nies għabbażi pura ta' disabilità, ma nafx minn iċċer ta' daqshekk fuq dan. Fuq punti oħra fejn qed nippruvaw nagħmlu mainstreaming biex naraw l-istrateġiji u l-politiki kollha li għandna jinkludu eh, dan, dan il-punt u biex ikollna reviżjoni trasversali kif ukoll biex eh, il-Kummissjoni tirrevedi l-istrateġija tagħha biex ikollha tassew strateġija komprensiva CRPD huma uħut mill-punti importanti rridu eh, napoġġew ukoll eh, lil eh, nies b'disabilità anke f'sitwazzjonijiet umanitarji. Biex nagħla punt eh, illi aħna tassew napoġġaw bħala għalde ġifieri il-bżonn illi nadottaw direttiva tal-2008 fuq l-implementazzjoni tal-prinċipju tal-trattament indaqs eh, kulħadd naħseb jafdu għax qed nitkellem. Iva bilħaq eh, l-aħħar kumment. Il-kwestjoni tal-moviment ħieles tan-nies b'iżabilità. dan huwa punt illi hum spiss partikolarment fi Strasburgu fejn għanna l-Freedom Drive kull tlet snin u sfortunatament din l-pozizjoni ma' NH eh, biex ikun hemm appoġġ eh, għal dawn in-nies meta jimxu minn pajjiż għal ieħor forma ta' assistenza personali ma' forsi iktar dwar dak eh, fir-rapport jiena nħares bil-qudiem biex naħdem ma' rapporter kif ukoll ma' xedus l-oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-kellima li missi senjura kuneva. Grazzi ħafna jena tassew satisfatta li nistaw niddiskutu għal darbohra suġġett daqstant importanti nishtiq bla dubju ta' xejn, ringrazzja rapporter għall-isforzi tagħha. Però nixtieq nispjega ċertu MND li nressaqt eh, u li fil-ferma tiegħu ma meħtieġa il-problema tal-informazzjoni bda biex in-nies eh, li għandhom dawn eh, it-tip ta' problemi rridu jiġu informati bil-mezzi kollha li huma għandhom a dispożizzjoni tagħhom imma fl-istess waqt il-problemi rridu jkunu jafuhom in-nies eh, ġifieri il-pubbliku jrid ikun informat. Hemm ċertu pajjiżi li qed isofru minn eh, mezzi ta' austerità, imposti fuqhom it-trojka, u fl-istess waqt huma allura tiraw eh, il-politiki soċjali tagħhom limitati. Dejn hija tassew sitwazzjoni skandaluża. Fl-aħħar it-tielet problema dik eh, ta' refugjati u partikolarment dawk illi eh, għandhom problemi psikoloġiċi u fiżiċi. Tifmu eh, illi meta xaħat mhuwiex kompletament f'saħtu u biex tax huwa refuġjat, allura ma tistax tkun situazzjoni għar mill-li jinsaf grazzi. Grazzi. Issa. Għadu għal kelima li jmessi senjura ġdanova. Ġdanoka fil-fat. Jiena nishtiq nirringrazzja bħal oħrajn qabli li senjura Stevens għal bieċa xogħol eċċellenti għanna dokument bilanċjat xi emendi żgħar li jiena ressaqt biex forsi nitfa' ċertu enfisi fuq xi paragrafi. L-ewwel net niproponi li nisħu l-importanza ta' l-involviment u eh, s-sem attiv tan nies b'dizabilita eh, li kun jistgħu jieħdu eh, inizjattivi huma nfushom u dan biex niżguraw ukoll l-implementazzjoni sħiħa tal-konvenzjoni. Nixtieq nixbdilkom ukoll l-attenzjoni dwar il-fatt li l-organizzazzjonijiet involuti għandhom jirrappreżentaw diversi stati membri l għaliex dawn il-problemi li qed ħabtuċa magħhom dawn in-nies jistgħu ivarjaw minn stat membru għal ieħor diġà smajna illi dan huwa l-każ f'ċertu stati membri Jena tlabtu kol li nisħu fuq eh, kampanji ta' informazzjoni ta' arfien fuq il-konvenzjoni nifisa u biex eh, nirġildu il-preġudizzju eh, kontra dawn in-nies li batu minn disabilità. Aħna issuġġerejna t-neħħija ta' paragrafu Anzi, li nirranġaw paragrafu 6 fejt nejdu rridu nirġieldu kull tip ta' diskriminazzjoni eh, għabbażi ta' disabilita. Naħseb illi hawnhekk rridu nikkonsidraw in-nies tfal ma wkoll l-anzjani illi għandhom disabilita. Jena u naqsam naqsa mitħassib ta' rapporter li l-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej qed jintużaw mod ħażin qed jiġu istituzzjonalizzati u eh, naħseb li il-miżuri msemmija rridu naraw illi jekk ikun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali dawn il-fondi jiġu rtirati kellha imneħħija. Fl-aħħar fuq paragrafu 17 fejn qed nitalbu għal l-iżvilupp eh, ta' data fuq eh, id-disabilità nixtiequ nispeċifikaw il-bżonn illi eh, naqsmu d-data skont is-sess, skont l-età, skont eh, il-popolazzjoni. U hemm bżonn illi fir-riċerka u l-ġbir ta' dejta ninkludu wkoll eh, il-vjolenza jew kellar problemi li magħhom iħabtu wiċċhom dawn in-nies. Naħseb dawn huma kollha punti li rridu eh, ninkludu fid dokument Grazzi. Grazzi. Grazzi President, speċjalment grazzi lil kollega Stevens għal ħidma li għanda li għamlet. Kontribuzzjoni tagħna ovvjament kienet eh, kien pożittiv dwar il-bżonn noħolqu dokument li huwa verament b'saħħtu u maqsum sabiex ikonna pożizzjoni eh, li jkun verament effettiv aħna provajna indaħlu dawk l-emendi kollha li bximot mod jew ieħor hemm xi problema bl-interpretazzjoni. Parlavo troppo forte? Ah, ok. Astu? Ok. David? No. Nee, nee. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Eine Anzeige mehr im Display. We have no sign in the display. Is there any technician for this? Hallo?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 Wir sollen was sagen. Jetzt ist wieder da. Ġejna mitluba biex eh, nejdu xi ħaġa ħalli naraw naqra jekk eh, is-sistema xed taħdem. Eh, L-interpretu jkollu jgħid li ma nafxin il-problema, ma il-president qed jisħaq li jara li kollox qed jaħdem. Tistgħu tikkonfermaw li kollox qed jaħdem iva, mela Laura, l-kelma fidejk. Mela jien ringrazzja l-kollega Stevens għax il-ħidma tagħha kienet eċellenti. Anki il-grupp tagħna ippreżenta prioritajiet u emendi. Tkellimna mal-persuni involuti u l-persuni li għalihom qegħdin fisimhom qegħdin naħdmu hawnhekk. Hemm xi ħsibijiet li nixtieq mm, naqsam mal-kollegi u ma' shadow zoħra. Aħna ħdimna fuq il-parental leave u it-talba hija li nipermettu dan il-parental leave illi għandhom ikunu għandu jkollhom attenzjoni partikolari għal ġenituri ta' tfal illi għandhom disabilitajiet biex bekk ikunu jistaw jihdu ħsibhom dawn il-ġenituri b'mod effettiv, effiċenti u tlabna anki il-possibilità illi ikonna aċċess għal legalità għal għal għal ġustizja mod ġenerali. E, Fl-Italja, per eżempju, dan l-aċċess huwa komplikat ħafna u u li jkun possibbli anki għal persuni li fuq ix-xogħol ikunu vittmi ta' diskriminazzjoni għandu jkollhom akkompanjament, appoġġ, informazzjoni fuq kif jistgħu huma jużaw id-drittijiet tagħhom legalment. Jien fl-Italja u problema kbira f'pajjiżna huma xkiela tal-arkitettura fl-iskejjel fl-università eh, tara ġifiri per eżempju dana joħloq segregazzjoni u marġinazzjoni tal-persuni disabli. U ah, għalek nishtiqu illi jenata sinjal ċar illi soċieta bħal tana li għanda tkun soċieta inklużiva illi konna dawn il xkiel arkitettoniku ah, dana mandux ikun aċċettat. Hemm ħafna startups u jina sirt nafom illi huma jaħdmu dawn l-startups fil-sikurezza tal-persuni disabli. Nishtiqu anki li taw fondi għal biex ikollhom akkompanjament. Illum ma nistax nitkellem mill-lider, il-President waqqafa. Eins, zwei, drei. Wieħed ngħid li testing. kann aber gar keine Gebärdensprache. Test 1, 2, 3. Yeah, sorry, please. President, ma jistax juża <laughs> sign language.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 Das geht, aber. Testing 1, 2, 3. Is-sistema donnet taħdem. Nothing. <laughs> Nicht fotografieren jetzt. Jekk joġobkom, eh, mhux il-waqt li teħdu ritratti, jgħid il-President.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 jider li hemm xi problema, nista' nisma' l-interpretazzjoni e, qed jgħid il-President, kulħadd jista' jismagħhom. Iċċekkjaw, iva, jidher li dan huwa l-każ. Tajjeb. Imma jekk joġbok e, terġax tibda mill-bidu l-ara. Onde evitare che poi... Biex nevitaw, illi jena se se u sfortuna unek se nala najt illi irridu inżidu l-possibilità ta' għazla l persuni b'dażibilità għax il-kunċetti bħal caregiver għadhom mumiex kunċetti illi kulħadd illi jeżistu kullimkien. Forum bħal smart working jistaw jgħinu l-impiegi u fl-Italja sfortunatament hemm il-possibilità illi iħalsu kwota uh, inqas għal persun meta jimpiegaw persuni b'dizabilità. U dina ħaġa negativa ħafna. Grazzi, kollega. Nitkelmu, niddiskutu diskutu flimkien waqt il eh, diskussjoni fuq il-kompromessi. Grazzi, fl-axħar, qed taħdem il sistema Joel Mina. Grazzi, eh, Sur President, eh, Jena nishtiq nizgura li senjura rapporter li aħna naħdmu it fit eh, maħħa u ninsistu fuq numri ta' punti fundamentali. Naħseb li eh, sfortunatament eh, nuqqas taftejim sħiħ fuq terminu handicap. Naħseb li tant ħasfu maturi differenti. U tant hemm noqqas ta' apprezzament ta' xini eh, id-disabilità li nasab illum il-ġurnata eh, sija jekk eh, li għax bizmien forsi sviluppajna ċertu disabilità jew inkella ma nafx, provaw niklassifikaw l-affarijiet mod ħażin, ma somma, u x'inhu iridu nqisu dan dinjità umana u dan irridu nfakruh ukoll u nirflettuh fil-ħidma tagħna, is-soċjetà tagħna kemm dik Ewropea, kemm dik eh, nazzjonali iridu joffru lil kull persuna li għandha deficit funzjonali jekk jekkux eh, anatomiku anatomiku jew inkella eh, psikosoċjali jridu naraw illi illi nindirizzaw din is-sitwazzjoni u naraw illi eh, il-mezzi jkunu raġonevoli eh, test eh, dejjem jisħaq fuq dan il-punt, ma mhux qed nippruvaw insewwu xi ħaġa, dan huwa punt importanti hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa li tapplika l min ħaddem għad donaturi u għal daw kollha li intervjenu biex tejbu il-ħajja tan nies b'izabilità ġifiri l-startups, eh, dawk li qed jaħdmu fir-riċerka u l-innovazzjoni biex naraw illi illi fl-aħħar mill-aħħar dawn id-diżabiltajiet eh, jkun jistgħu jinterbu l-ewwel net minn nies diżabbli infushom eh, billi jkun hemm ukoll konsiderazzjoni ta' sistemi soċjali f'dawn il-każijiet, imma wkoll li niżviluppaw teknoloġiji u li neħdu konsiderazzjoni l-importanza importanza u serjetà tal disabilita Fl-axħar mhux l-inqas rridu nindirizzaw dina bħala realtà oġġettiva u naħseb illi eh, diskriminazzjoni illi qed eh, tifilza roħa hija xi ħaġa suġġettiva l kontrarju Hawnhekk allura għandna nisqu fuq responsabilità ta' kull pajjiż illi għandu jiżgura illi kull persuna b'diżabilità ma tħossiex diskriminata. Imma illi inħaltu l-affarijiet illi eh, nejdu illi wieħed jista' jkollu kumulu ta' pereżempju eh, ta' dizabilitajiet, illa li tkun transgender, illa li tkun mara, tkun xaxa tkun migranta, tkun anzjana. Naħseb illi hawnhekk qed naqbdu eh, il-problema mill-azbaljat. Aħna li rridu huwa test Ewropew biex ikonna approċ effettiv il għaliex inkella maħniex ħajna xinna. Bat eh, ma nistax buxejn jekk l-euroxettiċi ikomplu eh, jiksbu ta' appoġġ. Allura nistgħu nserħulkom moħħkom illi aħna ħan ħajkolkom l-appoġġ tagħna Sinjura President. Grazzi.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 Jiena, tassew kontent eh, illi minnaħat tal-Komitat eh, ta' Trasport eh, rajt maġġoranza qawwija f'dan il-Komitat biex napoġġjaw din l-adozzjoni ta' din l-opinjoni. A rapport hija beċċa xogħol tajba minnaħa ta' ħelga importanti li n-nies b'disabilità jkun jistgħu jgawdu drittijiet tagħhom. U naħseb illi dan huwa rapport ukoll bitweġiba diretta ta' numru ta' mistoqsijiet li saqsew bosta kollegi hawnhekk. Huwa partikolarment ukoll importanti li nesħu l-access xieħ għall-informazzjoni kif ukoll l-istruzzjonijiet fejna fien, per eżempju meta wieħed jitla fuq l-ajruplan jew nkella ikun abord tren. Dan huwa partikolarment importanti fil-fornitura ta' servizzi u nkella fis-settur ta' turizmu. Hawnhekk qed nitkellem dwar pereżempju aċċess ħieħ għan numru tal-emerġenza wieħed wieħed tnejn. Din mhijiex xi ħaġa eh, kwistjoni ta' mhix ċara ta' kumdità hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa ta' sigurtà u allura importanti li nisħu li fil-mezzi ta' trasport ikun hemm aċċess sħiħ anke għal dawn in-nies b'diżabilità. Dan huwa wkoll sies ta' ħolqien ta' xogħlijiet ġodda fil-ġejjin issa Sur gnulis. Grazzi, Sur President. Eh, nishtiq najt proset, aħna nishtiq, aħna u koll ħana namlu numru ta' emendi, nipropon numru ta' emendi, u il-tekst legali ta' l-Unjoni Ewropea brabta ma' dan is suġġett hija xi ħaġa li hemm bżonn li nanalizzaw rridu naraw jekk verament u mhix qed jiġu applikati għaliex il-pajjiżi li għandhom kriżi ekonomika huma persuni l-persuni eh, b'diżabilità f'dawn il-pajjiżi ma jistgħux ibatu minħabba fil-kriżi il-persuni li jiddependu minn dan il-flus bħalissa jinsabu disprati il-bira wara nofsinar il-gvern id-deċida jelimna il-rizervi kollha ta' dan il-fond u ħalla ħafna persuni minajr medicina u di mhix ħaġa pożittiva U jiena għandi din il-problema, għax jiena għandi tifla li għanda bżonnijiet speċjali, li għanda disabilità, u għanda bżon din il-medicina, u għandi bżonna din il-medicina biex tibqa ħajja, u jiena din il-medicina mansi biex fil-farmaċija, fil-spizzerija, u għalek għadem minn moment verament eh, diffiċli, ma jistax ikun li pajis tal-Unjoni Ewropea iħallil dawn il-persuni disabilta bla l-uħ U palma jtilkom din ħaġa li jtna rajin, mod dirett, hemm ħafna burokrazija u din il-medicina tiswa ħafna ħafna flus. U minn barra dan is-servizzi jinkizbu wara ħafna ħafna proċeduri u jkun hemm ħafna problemi għalhekk hemm bżonn li nappoġġaw lil familji li għandhom persuni bħal dawn U dan juri li gvern irrit eh, jaħdem mod tajjeb għaliex ma nistgħux nippermettu Imma il-gvern f'dan ċirkostanzi deċida li jimxi b'dan il-mod. Grazzi. Rejter in komissjon fra Emanuel Grange. Grazie memx talbiet oħra għal-kelma l-ura forsi nishta nitlob il rappresentanta ta' Komissjoni Ewropea biex jintervjeni. Grazzi ħafna, Sur President, il-Kommissjoni Ewropea tilqa b'approċċ b'approċċ ta' sew favorevoli il li din hija diskussjoni utli pożittiva anki dik li kellna aħna b'mod parallel fit-ħejjija ta' dan ir-rapport nixtiequ li din l-inizjattiva minnaħa ta' Helga u minnaħa tal-Parlament Aħna sħaqna dan ukoll eh, importanti li konna eh, din il-ħidma bejnietna nafu li l-istituzzjonijiet qed eh, jagħmlu il-ħidma tagħhom għandna ħidma d-dejja u naħseb illi eh, rridu eh, rridu naraw naqra kif eh, ħanistaw ħanistaw nkomplu b'din il-ħidma tal-rapporter, nista' ngħidilkom illi aħna tassew favur u lesti b'dnejna miftuħa rakkomandazzjonijiet kif ukoll għall-kritika. Nalesti naraw naqra xatem rriri tisir minnaħa ta' l-istituzzjonijiet imma wkoll fiħdan l-istati membri. Grazzi. Grazzi naħseb eh, bekk nistaw nalqu dan id-dibattitu eh, ħa nivotaw fiħdan il-Kumitat nhar 30 ta' Mejju. Kont li m'hemmx eh, iktar tal-biet tal-kelma, iva, skużawni, ma kont naġġel wis, il-kelma l-ura l-Senjura Stephens fil fat kelma asira biex naħlaq nixti nirringrazzja għal shadows kollha u lill-kollegi kollha u ċertament lill-Kummissjoni għall-input tagħha u l-konsiderazzjoni għal dan ir-rapport. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għal feedback tas sew pożittiv li iċċevejt rrid intenni li rridu nifmu dan ir-rapport eh, huwa biss dwar l-implementazzjoni u wkoll tweġiba għan-Nazzjonijiet Uniti dwar anzi eh, il-konklużjonijiet eh, ta' osservazzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti. Ġifier importanti li nibqgħu fil-qafas ta' dawn eh, il-konklużjonijiet u għalhekk jiena ma insemmi pereżempju il-punti kollha relatati ma' disabilità li jiena ħarist lejn l-osservazzjonijiet konklużivi u fil-fatt dak li għamilt u għamsejjes fuqhom. naħseb li eh, ħajkun hemm eh, punti oħra eh, importanti li ħan inkluduhom imma f'partijiet oħra tat-test. Dan qed ngħidu biex nifhmu naqra il-qafas il frame of mind li bieħed naħdmu. Jena naqbel 100% ma dak li għalet il-kollega kosha fu traduzzjoni tajba bejn il-lingwi, waħed mill l-interpreti tiegħi dak li sema mill um, mill-kabina Olandiża meta jingħad housing hija qalet reasonable. Hija qalet fil-fatt housing flock reasonable accommodation. Allura naħseb illi uh, rridu nizguraw li l-kollegi jivverifikaw u jivverifikaw mill-ġdijt eh, biex naraw illi qed nibatu l-messagġi tajab kull lingwa. Jalla li għax inkella eh, jekk aħna res u dan il-Konsil Nazzjonali ta' Disabilita eh, perswas li ħajkunu l estili li għajnukom biex jaraw li terminoloġija tkun tradotta eżatt fil-lingwi kollha fuq eh, il-feedback liħor eh, fuq il-ħarsin legali, fuq eh, il-ħarsin tal-anzjani b'disabilità, l-importanza tal-istituzjonalizzazzjoni, l-abbuż tal-fondi strutturali tal-Unjoni, dawn huma kollha punti nista' naqbel magħhom. Il-kunċett ta' disabilità jkolli ngħid irridu ninkwadrawh f'kunċett soġġettiv biex ngħidlek, ma ridux eh, nibqaw ma xi filosofija eh, medika eh, Miex qed nitkellmu dwar pereżempju l-fatt li wieħed ma jistax jimxi wieħed ma jistax jgħid persuna hija 10% u 50 jew 70% diżabbli, le wieħed irid ħares ukoll lejn l-ambjent tal- persuna eh, u rrit eh, jaraw kol kif dik il-persuna tirrelata ma l-ambjent u vice versa u il-persuna li għanda limitazzjonijiet jew kella disabilità Imbagħad tittara naqra l-interazzjoni li ssir mal-ambjent u vice versa. Illa li kultant huwa l-ambjent li iżid jew inqas id-diżabilità. Irridu naseb eh, nifmu naqra din il-perspettiva jena nħares bil-qoddim għalla għalimis ma' shadows biex nżibu kompromessi. Grazzi. So, għazlin Dank. vi gesagt, am. Grazzi. Aħna ħan votaw eh, f'dan il-Kumitat nhar 30 ta' Mejju, nixtieq nirringrazzja l-interpreti li kienu qed eh, jint jinterpretaw eh, sign language kif ukoll is-servizz eh, eh, speech to text illi qiegħed fil-fatt ibbażat fil-Ġermanja. Il-laqa li jmiss tal-Kumitat hija l-24 ta' Mejju bejn it-tlieta u 6 u nofs fi Brussell. Nixtieq nitlob il-koordinaturi jibqgħu fis-sala ħalli kemm jista' jkun imexxu u ngħaddu għal-laqa tal-koordinaturi. Grazzi lil kulħadd.